da l inizjattiva leġislattiva ġdida e kif xira. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, kummissarju, dan item dan il-punt fuq l-agenda tagħna għal-lejla fuq ir-rapport Higgins. Il-votazzjoni ser isseħ għada fil-11 u nofs fil-għodu. il-sessjoni plenarja tkompli għada fil-ħodu fit-8 ta' fil-ħodu fil-fat u nibqaw sejrin sa' 7 ta' warlof senar imbagħad inkomplu mit ta' warlof senar sal-11 ta' billej. L-agenda ġiet ippubblikata u tistgħu s fuq is-sit tal-Parlament Ewropew.